hija stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni u legat tal-Sena Ewropea l iżvilupp fissem il-Kunsill nixi ngħaddi l-mikrofonu minnu fih sur Schmidt. <laughs> Monsieur le Président. Sur President. Eżist, onorevoli, deputati, mill-ċermonja uffiċjali għall-ilu tas-sena tal-iżvilupp. Jiena kuntent ħafna illi se jkolli dan l-iskambju magħkom. Fuq dan l-eżempju emblematiku eh, ta' kollaborazzjoni fost l-istituzzjonijiet Ewropej, ġifieri l-Istati membri, soċjetà ċivili, settur privat u dawk kollha illi għandhom xaqsmu mal kwistjonijiet tal-iżvilupp. Mill-bidu nett, il-Kunsill u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea involvaw ruhom f'din il-laqa din is-sena Ewropea l iżvilupp u fil-qafas ta' tlestija l-adozzjoni u deċiżjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal kunsil li permetta illi nagħtu bidu għas-Sena Ewropea l iżvilupp għabbażi ta' proposta min-naħa tal-Kummissjoni. Għanna konna lesti mill-ewwel ta' Jannar 2015 biex ċelebraw u ngħixu din is-sena taħt il-logo li kien id-dinja tagħna, id-dinjità tagħna, l-ħajja tagħna. Olek aħna kellna programmazzjoni eċċezzjonali ta' attivitajiet biex inkunu nistgħu nuru riżultati miksuba mill-Unjoni Ewropea mal-Istati membri bħala aturi fuq livell dinji u mexxejja ta' għajnuna l-iżvilupp. Il-ġajiet l-iktar importanti pereżempju s-sessjoni inaugurali f'Riga fejn iddew dibattitu eh, f'Brussell tal-aġenda ta' wara l-2015 mal-Zaza u fil-presenza ta' Segretar Ġenerali ta' Ġisma Uda Bankimun. U ħafna stati membri kol organizzaw f'pajjiżhom stess inaugurazzjoni uffiċjali tas sena Ewropea l-Iżvilupp fil-preżenza tal autoritet l-iktar għolja u hekk raw l-impenn tagħhom eh, lejn l-iżvilupp u ovvjament kien hemm il-medja tad-dinja kollha. Imma l-Istati Membri wkoll kellhom rwol kruċjali fl-implementazzjoni tas-Sena Ewropea l-iżvilupp billi kellhom attivitajiet iktar viċin iċ-ċittadini Ewropej u għalhekk dibna id fit mal-awtoritajiet reġjonali u lokali ma' soċjetà ċivili, mal-atturi kollha fil-qasam tal-edukazzjoni, tal-kultura, tar-riċerka ma' dawk l-imsieħba kollha tagħna illi b'xi mod jew ieħor u ma wkoll qed jerfgħu responsabilità u solidarjetà. U għalhekk ovvjament ukoll soċajna s-settur privat għax ir-rol huwa kruċali u għax l-responsabilità tagħna lkoll. U għalhekk għamilna eh, aħna tkellimna mal-medja soċjali, kif ukoll l-appoġġ digitali, u stajna wkoll nimmiraw lejn iż-żgħażagħ għax iż-żgħażagħ huma l-qalba eh, tal- ta' din is-sena l-iżvilupp, ħafna eh, żgħażagħ huma <clears throat> involuti, huma impenjati, ma bżonn nkomplu nappoġġawhom, ninfurmawhom fil-miżuri li qed jieħdu u inħeġġuhom anki dawk li forsi ma jaħsbux li ma daqshekk ikkonċernati. L-2015 kienet tassew sena emblematika rikka ġajriet, avvenimenti, ġrajiet internazzjonali kellhom xaqsmu mal eh, l-iżvilupp sostenibbli, pereżempju l-Expo ta' Milan, fejn anki ġus maquda fejn kien hemm l-aġenda li ġiet adottata, il-konferenza fuq il-finanzjament fl-Addis Abeba, l konferenza fuq il-tibdil fil-klima, anki issa <coughs> Pariġi u dawn kienu biss l-iktar importanti, tant ġrajiet, tant avvenimenti li taw eko għal din is-sena Ewropea l iżvilupp permettit l Ewropea li twassal il-messaġġ tagħha b'konvizzjoni u b'saħħa. Mhux noqgħod nirrepeti l-importanza tal-iżvilupp imma kien hemm ħafna dibattiti anki hawnhekk dawn l-aħħar xhur speċjalment fuq l-immigrazzjoni u l-kriżi tar-rifuġati u row għal darb'oħra jekk kien hemm bżonn illi l-iżvilupp <coughs> huwa eh, dak li se jġib miegħu s soluzzjoni eh, naħa l-oħra tal tal tal-immigrazzjoni jiena diġa' tkellimt fid-debattiti li kellna meta tkellimna fuq l-iżvilupp sostenibbli xi ftit xurilu il-ġida kontra l-faqar kontra nuqqas ta' tama illi jimbottaw in-nies illi ħallu eh, pajjiżhom f'kundizzjonijiet Zina ħafna din tkun il-priorità tagħna u lek din is-sena aħna stajna nagħmlu mezz li sal pubbliku ġenerali iktar huwa konxu mhux dawk biss li benefikaw jafu dan imma ċittadini wkoll biex hekk jifmu l politika tal-koerenza s-servizz tal-iżvilupp sostenibbli. Minkejja żminijiet diffiċli taħnana, ċittadini Ewropej jgħidu li huma favorevoli għall kooperazzjoni u għall-iżvilupp u jibqgħu solidali juru solidarjetà ma' dawk l-iktar vulnerabbli għalhekk hemm bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex l-ispirtu ta' solidarjetà jibqa' u nkunu nistgħu nintroduċu fir-realtà eh, solidarjetà f'azzjonijiet konkreti nixtieq nirringrazzja hawnhekk l-ewwel il-Parlament Ewropew u mod partikolari is-Sinjura McAvin u l-kollegi tagħha tal-Kumitat Deve għal kontribut tagħhom u għas-suċċess ta' din is-sena Ewropea għall-iżvilupp il-ġimgħa id-dieħla inti se tkun magħna Sinjura fil-Lussemburgu biex nagħlqu din is-sena nixtieq ukoll Eh, ngħid li jien ħafna li kemm dan l-ispirtu pożittiv ħafna interistituzzjonali li stajna kalendarju li kien folt ħafna li nħoġġu b'dikrazzjoni konġunta mill-Parlament, mill-Kummissjoni u mill-Kunsill li rappreżenta tasso il-patrimonju eh, tas sena Ewropea l-iżvilupp u għalhekk din id-dekrazzjoni se tkun firmata simbolikament fid-9 ta' Deċembru fil-Lussemburgu biex inkomplu dan l-ispirtu din is-sena u nħeġġu l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-Istati membri illi jkomplu bl-isforzi tagħhom birhom jrom il-kuxenza ta' ċittadini Ewropej lilin mill-31 Deċembru tal-2015. Grazzi ħafna President. Grazzi lilek. Il-Kummissarju Mimica se jogħġbu. Grazie President, membri onorevoli aħna qed noqorbu lejn it-tmiem tas-Sena Ewropea l-Iżvilupp din kienet sena ta' subijiet, innovazzjoni, networking u qsim ta' esperjenzi. L-istituzzjonijiet Ewropej ingħaqdu mal-parlamenti u l-gvernijiet nazzjonali imma soċjetà ċivili, settur privat u l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Dawn il-kol ħadmu flimkien għaliex kooperazzjoni importanti u l-iżvilupp ta' stantiħor. Aħna dejjem semmejna u dimajnejna illi l-kooperazzjoni l-iżvilupp mhix biss marbuta ma' nies fil-pajjiżi qed jiżviluppaw, iżda tolqot ukoll lilna Ewropej fit-tweġiba tagħna lejn il-bżonnijiet tagħhom. Jien ixtieq nirringrazzja lill-Parlament Ewropew għal rwol essenzjali tiegħu fil-loti ta' appoġġ u għajnuna lil din is-sena Ewropea din ħadet bosta forum differenti. Nista nara pereżempju eh, rajt il-pjazza imżejna bil-posters ifakru din is-sena Ewropea nixtieq nifakk nirgazza lil Sur Schulz u lil Sur Linda Kevin u lil Charles Görens għall-appoġġ tagħhom. L-2015 kienet sena importantissima l-iżvilupp. Bl-aġenda ta' azzjoni ta' Addis Ababa u l l-adozzjoni tal-aġenda għal l-iżvilupp kif ukoll nittamaw aġenda għal klima. Żieda anke fir-refuġjati u l-immigranti madwar id-dinja tkompli tfakkarna kemm huwa importanti li nindirizzaw il-kawżi ta' l-instabilità illi waslu għal l-immigrazzjoni illi illi nagħtu ħajja dinjituża lil kulħadd f'pajjiżu u mhux ikun hemm bżonn ta' ħarba mill-faqar u riskju ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem il-suċċess ta' din is-sena Ewropea kienet isħubija ma' daqstant atturi tal-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea u lil Jiena tassew kontent li il-Parlament, il-Kunsill u il-Kommissjoni ħadmu flimkien u rikonoxxew il-legat ta' din is-sena permezz ta' dikjarazzjoni konġunta fil-ċerimonja uffiċjali ġewwa Lussemburgu. Ejja naħdmu flimkien sabiex nżommu din dan l ispirtu ta' sħubija fil-komunikazzjoni anki ta' l-aġenda tal-iżvilupp li l minn 21 ta' Deċembru ta' din is-sena ejja l koll nieħdu din dan il-legat u mexxuh il-qudiem sabiex isir Afas komuni pjattaforma għal dialogu tal-iżvilupp kontinwu progressiv għal snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi. Issa għal kelliema fisem il-gruppi politiċi, fisem il-PPE għal żewġ minuti l-Onorevoli Stier. Grazzi, Sur President, Sur Schmidt, Komissarju. Fil-bidu ta' din is-sena aħna stennejna illi l-2015 ħat tkun sena kemm xejn differenti forsi jkun hemm min jgħid li l-2015 kienet is-sena tal-immigrazzjoni ta' masalejn l-Unjoni Ewropea iktar milli is-sena Ewropea għall-iżvilupp l-immigrazzjoni iddominat l-attenzjoni tagħna u t-taħdidiet tagħna hawnhekk. Iżda dan kollu jkompli jikkonferma kemm huwa importanti illi ikollok strateġija għall-iżvilupp effettiva tkompli tikkonferma illi għandna bżonn nifukaw fuq l-eruq tal-problemi u mhux biss fuq is-sintomi il-kawżi li waslu għal faqar il-gwerra u l-immigrazzjoni tal-massa u din tista' ssiba fil-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fil-korruzzjoni anki fil-pajjiżi tal-viċinat Ewropew bekk aħna użajna s-sena Ewropea għall-iżvilupp sabiex nażlu 16 il-mira illi se jippermettu il-ġlieda kontra korruzzjoni dan huwa suċċess kbir għall-Unjoni Ewropea u nixtieq nifraħ lil kummissjoni tal-ħidma li wettqet dak li huwa importanti huwa l-implementazzjoni, implementazzjoni ta' l-Aġenda Globali 2030. Irridu nifukaw fuq din dan li għaddi kif semmejt, irridu nkomplu nifukaw fuq il-politika ibbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem irridu naċċettaw illi minn il-paċi ma jistax ikun hemm svilupp u viċeversa. Hemm rabta ċara bejn l-iżvilupp minn naħa waħda u s-sigurtà mill-oħra. Jiena nixtieq naħtaf din l-opportunità biex nifraħ lil kollegi tiegħi mill-gruppi politiċi l-oħra mill-Kumitat tal-Iżvilupp u l-Sur Görens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 l-għalix nafu li l-affarijiet jinbidlu fl-2015 minnar paċi memx zvilupp dak li rajna din is-sena u li minnar zvilupp memx paċi lanqas l-Ewropa għandha l-opportunità issa illi taħdem politika barranija l-izvilupp taqbel miegħi fuq dan il-punt <coughs> so stier għandek 30 sekonda tħoġiba tiegħek. Eżis kollega, aziz kollega, fil-fatt, bħalma għadni kif spiegajt, memx paċi minna jizvilupp u il-kontra dan u dak li jett dawn jimxu it fit. Naħseb il-jem rabta ċara bejn il- Sigurta' u l-iżvilupp u dan dejjem nisqu aħna tal-Kumitat tas-Sigurtà. Issa għandna aġenda ġdida għall-2030 u rridu naraw xib ta' miżuri ser ikonna biex nirrevedu l-istrateġija tal-iżvilupp tagħna. Rridu nneħħu l-xkiel sabiex inkunu nistgħu iżjed effettivi u ikonna promozzjoni tas-sigurtà u l-paċi. Grazzi. l-Onorevoli McAven għal grupp ta' Soċjalisti. Iva, jiena minuta bissander biex nitkellem għal daqstan żewġ messaġġi konċiżi. L-ewwel nett azzjoni ħanna bdejna s-sena friga li rridu azzjoni mhux kien biss national u bil fadis Ababa bat Pariġi. U nittamaw illi fil kopu 20 f'Pariġi il-ġimgħa li ġejja jina suċess u koll l pjantazzjoni iżda dawn l-impenji irridu narawhom imsarfa fatti u dan jorbot anki mal-legat ma semmew il-Kummissjoni u l-Konsill irridu inwaslu riżultati mhux wadit biss. Aħna tkellimna dwar l-sviluppu aħna irridu u involviment issa għal-15 sena li ġejja mal-imsieħba kollha tagħna nixtieq nirringrazzja l-Presidenza tal-Lussemburgu għall-impenn tagħha, il-Presidenza Latvjana u anke l-Kummissarju Memitsa u l-kollegi kollha illi tkellmu mod ċar fuq dan is-suġġett. Grazzi. Issa fissem il-grupp ta' konservativi riformisti l universulik għal-minuta. Grazzi ħafna. Um, o ta' marketing tajbi illi et waslu għal opinjoni illi minkejja li l-proġetti kollha fallew opinjoni publika li tajtem illi iktar għanna nof u flus f'dan il-għan. L-Unjoni Ewropea tom fuq iktar flus ti promuovi li l-għan nifissa milli biex ti kombatti ġridiet ferm iżjed ta' valur. Mela, il-Finlandja per eżempju. qed naraw minn tnaqis minn 0.8 għal 0.6 fil-mija ta' infiq għal dawn l-anijiet ta' żvilupp kif irridu inwaqfu dan il-ħolm kollu illi l-Unjoni Ewropea ħassalva d-dinja u l-għajnuna ta' svilup tkun waħda reali. Mija black card ta' Għandek blue card minant l-Honorable Hawtala Iva, jek joġbok, Signor Hawtala. Nishtiq nistaqsi l-kollega jekk jafx illi huma l kollegi tiegħu fil-Partit Finlandiż fil-Gvern li huma qegħdin jiċċelebraw it-tnaqqis ta' 42% għall lajnuna l-iżvilupp. Ma fimx naħseb il-punt tiegħek, taf jekk hux kuntent jew Edward dan? Għandek 30 sekonda biex widab sur sulek. Iva, naqbel il-Finlandja hija pajjiż li għaddejja minn riċessjoni titġielet il-problemi tagħha stess. Irridu ngħaddu mir-riformi tagħna u mhux inkomplu inħafru ħofra ta' deficit iktar fonda. Irridu nibdew nagħmlu ġestjoni tal-fondi tagħna u mbagħad wara nkunu nistgħu insalvaw lil komplement tal-istati biktar dejn ma ħandniex eroj u ma nejnu l-ħadd. Grazzi ħafna. Fissam Liberali u Demokratiċi, l-Onorevoli Gerens għal żewġ minuti. Merci. Grazzi ħafna, President. Nista' ngħidu li wara 11 xahar eh, ta' rem ta' kuxenza fuq skala kbira illi is svilupp kienet suċċess kien hemm ħafna kooperazzjoni fost il-partijiet interessanti, ġifiri rappresentat l-ONGs, tal-NGOs, <coughs> l-autoritajiet, etc. U għalek hemm sfidi kbar fl-2015 u dawn u row li jemżon illi konna l-izvilup l-kontribuzzjoni U għalhekk, pereżempju, fid-dawl tal-kriż tar-rifuġjati daw l-aħħar ġimgħat aħna rajna kemm kien essenzjali li dan il-prinċipju tad-dinjità tal-bnedmin ikun parti minn din il-kampanja għal-2015. ċerti minnhom, pereżempju Komissarju Ewropea u ċerti stati membri ikkonformaw għal dan il-prinċipju imma oħrajn anki li appoġġaw din l-idea tas-Sena Ewropea l-Iżvilupp għandhom it-tendenza li jippromovu l-prinċipju ta' indifferenza ma kienx hemm eh, livell minimu jew massimu jew ta' differenzi jista ehm, ħabbat kontra id-dinjità. U għalhekk is-sena Ewropea l-iżvilupp tfakkarna il-problemi attwali ta' nuqqas ta' gwaljanza ta' gvernanza ħażina ta' teddida għas slim intern fil-pajjiżi ta' li qed jiżviluppaw huma dak li qed jiġri ħab riżultat dak li għamilna dawn l-aħħar 15 u 20 sena riżultat tal-azzjonijiet tagħna imma wkoll ta' l-inazzjoni tagħna. U għalhekk dak li maħniġ se nagħmlu illum se jorqot dak li se jiġri 20 sena l-qoddim. U għalek għandna bżonn nżommu <coughs> sod, nkunu nżommu l-kolb u nimpenjaw ruħna sew. Din hija għeda li aħna għandna bżonn nżommu magħha. U għandna bżonn il-mezzi għall-implementazzjoni din is-sena Ewropea l-iżvilupp u mhux ngħidu le mhux iktar din il-kampanja imma nkomplu għaddejjin nagħtu segwitu. U hekk tkun waħda permanenti biex hekk ma tkunx biss tal-2015. Inkomplu għaddejjin, inkomplu nimpruvaw nilħu l-għanijiet tagħna illi eh, tagħti votatura sena Ewropea l iżvilupp u għalhekk l-istqarrija komuni tal-Parlament tal-Konsil tal-Kummissjoni taqba din it-triq biċ-ċar u aħna kuntenti ħafna. Grazzi ħafna. Fisem il-xelluk unit l-Norve Sanchez. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Jina laqas najt il-sena kienet tajba jew eh, ħażina, imma ċert li l-2015 hija sena importanti minn Lulju għandna għafas ġdid tal-iżvilupp. Minn Settembru għandha aġenda leġislattiva ġdida blanijiet għall-iżvilupp sostenibbli fil-ġnus maquda u fa' Pariġi eh, nittamaw illi ikun hemm adozzjoni ta' kalendarju ambizzjuż favur il-klima u maħnis se noqogħdu ngħidu se nagħtu l-medalji imma mxol xuħet jgħamil. U jagħmel u għalhekk dependi jiddependi mill-intenzjonijiet tajbin tal-2015 li kellu rwol importanti ħafna u aħna nsarfuhom f'azzjonijiet effettivi u għalhekk l aġenda ġdida tal izvilup tal-2030 għandha natura universali u dan ifisser li aħna idu kollha kemm aħna għandna bżonn nerfgħu responsabilità nagħmluha realtà u hemm bżonn niggarantixxu b'mod effiċjenti l-prinċipju ta' koerenza tal-politika lejn l-iżvilupp u hekk biss aħna nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna għandna bżonn naħdmu id fit mux natu umbat nirċervu għama namlu fil-politika komerċali tagħna u għek nista nofsna risiru iktar foqra mħabba dan din il-politika li għana tal izvilup u għalhekk aħna għanna bżonn nilħuq l-għanijiet tagħna u hekk il riżultat tal-2015 tas-Sena Ewropea l izvilup tkun tasso ta' realtà. Grazzi. Grazzi. Fissam il-grupp tal-ħodor għal minuta l-Onorevoli ħojbuħ. Slichin danka, President. Grazie, President. Madam. Iva u minnu. Kien ta' staw importanti li dan il-punt jisqiegħed fuq l-aġenda. Jiena ħadd parti f'bost avvenimenti fil-Ġermanja, diskussjoni dwar il-kummerċ, dwar l-sovranità tal-ikel, l-iżvilupp u l-bqija. X'sarx ma sarx. Importanti illi nsemmu dak kollu illi intlaħa. Iżda ma nistawx nintafaw galerija bidejna fuq zaqna irridu nibdew nieħdu azzjoni sabiex niżguraw li jkun hemm ġejjini għal u liedna ħafna gvernijiet nazzjonali u ċ-ċittadini nfushom qegħdin jintalbu jieħdu azzjoni. Fil-rigward tal-kriżi tal-refuġjati qegħdin nitkellmu dwar id-dinjità ta' dawn il-persuni ta' dawn l-individwi rridu nilqawhom f'pajjiżna u rridu nibdew infittxu għal soluzzjonijiet u biex insibu soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi flimkien. Fil-rigward ta' l-SDGs aħna rridu nibdew u f'pajjiżna kulħadd f'daru, irridu politika per klima naqsu l-iskart tagħna, id-dinjità tagħna l-futur tagħna jibda billi kulħadd jara x'inhu jagħmel u l koeżjoni politika hija importantissima biex nilħu l-għanijiet tagħna. Għal minuta l-onorevoli Korraw mill-FDD. Grazzi, Sur President. Mela, jiena ma nistax nara b'mod astant pozittiv din is-sena Ewropea l-iżvilupp illi xeknu minnu illi użajna ċerta riżorsi biex nirriklamaw nitkellmu dwar l-iżvilupp tkellimna dwar l-iżvilupp minħabba l-kriżi minħabba l-kriżi tar rifuġjati minħabba iż-żieda tal-fluss migratorji lejn l-Unjoni Ewropea. Pero kien hemm bdejjajt li forsi biex insolvu il-problemi kbar irridu naraw il-politika ta' żvilupp ta' barra l-Unjoni Ewropea min-naħa l-oħra ma rnexxinniex tul din is-sena bil-fatti nuru l-żvilupp kien importanti għax ma kien hemm ebda skabbir importanti tal-programmi u tal-riżultati. Nittamaw mid diskussjonijiet li kien hemm din is-sena u mill-impenji li tieħdu f'Settembru ikun hemm riżultati pożittivi fil-ġejjieni. Iżda dan ma naħsibx li għal waqt illi nisbdu ġudizzju u nitkellmu dwar riżultati, iżda forsi nistgħu ngħidu nittamaw li l-affarijiet jinbidlu bħalma qalet il-kollega Sanchez qed ngħidu f'sitwazzjoni fejn li tixologija ma tafx li tagħmel dik il-leminija. Il-politika kommerċjali li tmur kontra il-prinċipi eh, li nemnu fihom naħseb terbaħ. Iva, grazzi lilek dawn kienu il-gruppi politiċi issa għal minuta u nofs eh, sur Sugar għal l-INF. Grazzi sur President, miex biss din is-sena tal-iżvilupp. izda l-Unjoni Ewropea dejjem tagħti ħafna flus eh, għall-iżvilupp xieġri meta ta' l-flus lid dittaturi ġo għal mozambik Zimbabwe, Sierra Leone. Is-Sur Mugabe iċċelebra barbecue fejn kellu żewġ il-junfanti. il-flejes baqaw f'butu il-President tal-Gabon xtara appartament ġewwa Pariġi jiswa 100 miljun euro. Għanna bżonn naħdmu b'mod differenti. Iċ-ċittadini li tuħalsu t-taxxi tagħhom li gvernijiet responsabbli għandna bżonn effettività fl-infiq tal-fejs tat-taxxa. Jekk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 Grazzi President, aħna din nivotaw nek Brussela regolament ta' din is-sena Ewropea l isvilupp u din is-sena qegħdin nitkellmu fuq l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. U s-segwitu li nistgħu nagħtu din is-sena Ewropea l isvilupp u għalhekk għal sena kellna l-opportunità li nifurmaw ċittadini Ewropej tagħna fuq it-tnax is-suġġett ewlieni u kellna l-opportunità nispjegaw kif aħna nonfqu l flus tal-kontribwenti dan il-fond tal-iżvilupp kif jista' jbiddel il-ħajja taċ ċittadini tal-pajjiżi l-iktar foqra fid-dinja u għal-Rumanija u għal ħafna stati membri ġodda ħanajdulhom hekk tal-Unjoni Ewropea li m'għandhomx tradizzjoni antika tal-kooperazzjoni l-iżvilupp din is-sena kienet opportunità ta' deb biex norbtu ma' il-prioritajiet ta' din is-sena ma' ċittadini. Pala rapporter għal politika favur l-iżvilupp jiena kuntent li dan il-kunċett kien wieħed minn prioritajiet għal din is-sena Ewropea l-iżvilupp. L-Unjoni għandha bżonn ikollha approċċ koerenti u ġust lejn dawn il-pajjiż u għandna bżonn nespjegaw dawn il-bżonnijiet l-ċittadini tagħna u mhux l-esperti biss. U għalhekk din is-sena hija investiment fil-ħajja tagħna mhux biss eżerċizzju ta' komunikazzjoni għax l-aġenda tal-2030 għandha bżonn ta' sforzi komuni għanna bżonn li naqdu partijiet interessati kollha differenti u mingħajr l-appoġġ ta' ċittadini Ewropej li jista' jkollu rwol importanti għall iżvilupp aħna ma nkunux nistgħu navvanzaw. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi għal minuta. Grazzi ħafna l-2015 fejn kena xifti iktar koerenza u ehm, dialogu interistituzzjonali u dialogu ma' ċittadini u mal partijiet kollha soċjali fejn il-Parlament kellu eh, politika approċċ konsistenti imma f'Diċembru Issa għandna iktar problemi mill-li kellna għanna iktar kriżijiet eh, tal-iżvilupp, ta' kriżijiet umanitarji, konflitti illi għandhom bżonn tweġiba li tkun iktar ambizzjuża milli kellna fil-bidu tas-sena. U għalhekk eh, aħna aħna nistgħu ngħidu li ma konna ġenerużi, imma aħna biss li għamilna huwa il-għajna din l-isfida b'determinazzjoni imma dawn l isfidi jfissru li għanna bżonn dedikaw ruħna għal dan l-ftehim 7% tal-ġid tagħna biex intuhom għal dawk illi huma l-iktar vulnerabbli u ma jistawx iġifieri jkomplu sejrin hekk għalhekk dan huwa l-futur u aħna għandna bżonn nedikaw il-legat ta' din is-sena. Grazzi għal minuta issa l-Onorevoli Użodowski. Panie Przewodniczący, jestem wielkim zwolennikiem pomocy. Sur President, jiena nappoġġa bisħieħ lajnuna l-iżvilupp. Dan huwa dmir ta' l-Ewropa. Papa Ġwani Pawlu Tini jitkellem dwar dan u se jaħlu il-rwol u obbligu dinji għall-Ewropa. Iżda jiena nemmen illi m'għandniex nitkellmu dwar kampanji ta' marketing ma nix noqdu bidejna fuq zaqna irridu nevalwaw riżultati konkreti, irridu inwieġbu il-mistoqsija aħna l-infiq tassew kien immirat għal bżonnijiet tal-dawn il-pajzi nixtiequ ngħinu, l-assi tagħna jiġu supplementati minn atturi globali oħrajn tal-politika internazzjonali ċina l-Istati Uniti hemm bżonn ta' responsabilità ma nagħmlux dan biex nidru sbieħ irridu nwieġbu għal l-isfidi dinija il-ġodda l-immigrazzjoni, per eżempju, politika ta' l-iżvilupp għandha twieġeb għal dawn il-bidliet mod effiċjenti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jozowski, l-Onorevoli Andersen għal-minuta. Grazzi, l-Unjoni Ewropea u għall-iktar atturi li di flus ta' għallajnuna zda kem ħano kem u flus, kem nħlew flus, kem flus u għal-gwerer. Meta konna suppost edin nġildu għal-edukazzjoni kontra l-faqar l-Unjoni Ewropea da tejn dan il-fenomeni billi tġilet gwerer mod dirett jew le fl-Afrika u l-Vat Nofsani Issa qed naraw jekk għandna xi nwaqgħu iżjed bombi s-Sirja, din la hija tweġiba is soluzzjoni ħan nikkawżaw iżjed rifuġġjati iżjed imwiet iżjed tbatija. Papa Franġisku qal li din il-gwerra sejra tħalli eluf ta' tfal mingħajr edukazzjoni bosta vittmi innoċenti u ħafna flus f'min jikkummerċja l-armi għandna bżonn mirja l-iżvilupp li waqfu il-ġit estrem u illi il-faqar mhux xi ħaġa li tiġri naturali, il-faqar għandha kawża. Grazzi. Fin Dank, fa' Kollegin Anderson. Es folgt fa' Kollegin Hautala fi għani minuti. Grazie, signor Anderson. L'onorevole Hautala, Sur President. Il-sena ta' l izvilup issa waslet fit il negozjati ambizjużi għal ftehim klimatiku għadhom għaddejjin Nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi rridu ninvestu iżjed fl-adattament klimatiku fl-iktar pajjiżi foqra bħal pajjiżi tas-Saħel dawn huma l-iżjed pajjiżi vulnerabbli u l popolazzjonijiet tagħhom ma għandhom xejn illi jgħinhom jiddefendu ruhom kontra kambjament klimatiku li ħajbqa' għaddej hemm bosta forzi attivi għal mitigazzjoni tal-kambjament klimatiku iżda hemm inqas li qed isir fl-adattament u din hija biċċa importanti anke għat-task force tagħna. Grazzi. Fin dank kollegin Grazzi lil kolleg li ħawtala. Naddu forsi għal blue card jekk taċċetta. Mil Mill-kollega Stuga. Fiteh kollegi Stuga. Jekk joġbok, kollega Stuga? Iva, grazzi. Għandim mistoqsija għas-Sinjura ħawsala. Mela nitkellmu dwar ir-refuġjati, il-klima, norbtu kollox flimkien. Il-klima qed jiggrava u għal stant għandna bżonn iktar għajnuna għal l-iżvilupp u jkollna aktar refuġjati. Dwar kambjament klimatiku, mela jiena ġej mill-Olanda, pajjiż illi aħna flessibbli ħafna Aħna mibnijin taħt il-livell tal-baħar. Forsi ħaqna nieħdu flus lura minn dan il-flus li niffinanzjaw da ċirku bieħ. Ta' kollegi Stuga fa' kollegi Nħawtala. Grazzi l-Istor Stuger, l-Onorevol Hawtala, grazzi tal-istqarrija tijak nemmen illi l-Olanda tista' tgħin il-pajjiżi l-foqra ferm fl-adattament klimatiku li għandkom għalfejn kbir ta' teknoloġija meħtieġa. Iżda nafu wkoll li l-pajjiżi għanja jgħedwa dispożizzjoni tal-pajjiżi l-oħra il-żviluppi tekniċi il-kontroll ta' l-arar, iżda anki investiment fil-efficienza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli dan tista' tkun lajnuna li tagħti l-Olanda lil pajjiżi l-foqra. Vielen Dank. Grazzi ħafna. Issa l-Sinjora Hawsala. Qed nara l-kellim diġà għam fil-fatt kont ser illi il-bottuna wara 30 sekonda ma nistax insiba l-qampina. Ma nistax nwaqqafkom xin jaskadilkom il-ħin. L-Onorevoli Rigel. Jekk joġbok, sur kell bil-mikrofonu. Iva, is-sena 2015 kienet is-sena Ewropea l-Iżvilupp. Jiena naf li dawk il qegħdin jaraw dan il-filmat fuq YouTube u tlita minn nies li hawn fil-gallerija jafu dan biċ-ċar. Ejja nkunu realistiċi. Palma ħabbart is-sena li għaddiet noqogħdu intaħtu fuq spallejna stess din il-kampanja ġiet injorata kompletament minn l-istati membri, n-nisu stati membri, il-miljoni li tnefqu f'din il-kampanja kellhom jintużaw biex jiġu salvat il-ħajjiet u mhux fir-riklamar ta' kemm aħna straordinari kemm nafu nonfqu flus il-kontribwenti tat-taxxa mhux se jkun hemm ebda legat tas-sena Ewropea għall-iżvilupp. Fin tanka kollegi Gilles. Grazie lill kollega Gill. Għal minuta s-solit. Grazzi, Sur President. Il-sena Ewropea naħseb li kienet wada ta' suċċess u rrit kemm hija importanti dan is-suġġett għal politika l isvilupp Dan kien jorbot anki ma' 12 il-punt li smajna qabel, smajna mill-Bundestag Berlin li għandu jkun hemm koerenza ola, effetti pożittivi u negattivi din is-sena. Il-konferenza ta' Addis Ababa forsi ma waslitx għal 0.7% tajnuna l iżvilupp mill-istati ma nix naslu għal-adozzjoni ta' dan il-punt, iżda fl-istess waqt u jina t-namel kontradizzjoni hawnhekk forsi mal-kollegi tiegħi inkludejna kampanja illi uriet illi hemm alleanza fost il-bosta presidenzi illi il-miri tal-2030 ħajkunu tassaw importanti għanna bżon ta' konsistenza, koerenza il ringrazzar il-rappresentant tal komissjoni il l-Konsil għal-ħidma tal li għamiltu mal-Parlament Ewropa. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Silva Pereira għal-minuta. President, eżiz kollegi, Komissarju, din is-sena Ewropea għall isvelop ma bidlitx id-dinja, veru. Ma naħsibx li ħadd eh, stenna illi se tbidel id-dinja, id dinja imma issa ċittadini huma iktar konxi kien hemm dibattitu u ta' imbotatura li proġetti, deċiżjonijiet, sħubijiet, inklużi l konferenzi internazzjonali importanti li kellna bħal dik ta' New York u ta' Addis Abeba, imma minn dak li għamilna ħadd ma xejn minnu ma jgarantixxi s-suċċess għall futur ovvjament jiddependi l-implementazzjoni tal-impenji tagħna hemm ikun is-suċċess. Jidher illi l-iżvilupp isu ma baqax priorità fl-aġenda politika u naħseb illi għandna raġun nkunu mħasbin u nkunu naraw l-affarijiet bil-qrib ħafna. Hemm bżonn nagħmlu talba għal dakollu llum. Jiġifieri li l-Kummissjoni Ewropea u kulħadd hawnhekk fil-Parlament Ewropew bżonn ikunu prudenti ħafna grazzi ħafna s-Sur Silva Pereira sa naslu għal sessjoni ta' kaċċa Dispeċini ma stajċ eh, ma stajċ naċċetta daw kollha li saqsaw għal-kelma u għalhekk tifmuni nittama issu xtagel l-ewwel wieħed. Grazzi ħafna President. Matul din is-sena tematika naqblu l-koll illi fid-dawl tal-fenomenu ta' migrazzjoni u tal-klima f'Pariġi, iċ-ċittadini Ewropej u fl interess ta' ċittadini Ewropej illi jaċċeleraw l-iżvilupp fil-ċittajiet eh, l-iktar foqra u vulnerabbli. Eh, huwa possibbli jekk pajjiżi żviluppa ruħu jekk ħafna jiddeċidu illi jħallu l-pajjiż u għalhekk l-immigrazzjoni ta' detriment għal dawn il-pajjiżi għax migrazzjoni tal-massa timmina il-perspettivi futuri għall-iżvilupp futur ta' dawn il-pajjiżi. U għalhekk għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex nistabilizzaw eh, is-sitwazzjoni f'dawn il-pajjiżi fejn hemm konflitti għax dawn iż-żgħażagħ li ħarġin u qed iħallu pajjiżhom se jkunu tama għall futur ta' dawn il-pajjiżi biex hekk ma jkunux iktar dipendenti mill-għajnuna tagħna. Grazzi President, grazzi ħafna lilek, is l-sur Xagar, issa is-sur Medis. Grazzi ħafna, President. Fl-2015 kienet ukoll idea il-sena fejn l-Unjoni Ewropea suppost laħqet l-anijiet tagħha. Għan kien ukoll illi tneħħi ksur ta' dritti ta' bniedem u diskriminazzjoni u tevita l-esklużjoni. L-Unjoni Ewropea mhix tant qed tippromovi l-iżvilupp fl-istati membri stess tagħha u fis-sentejn ġejjin se jkun hemm bil-forz sforzi biex nipprovdu iktar impjiegi. Nipprovdu tkabbir. Imma l flus disponibbli mhux biżżejjed, speċjalment dak il-pajjiżi tan-nofsinhar. U waqt li qegħdin fuq dan il-level fl-Ewropea se jkun impossibbli illi nilħu l-għanijiet tas-sena Ewropea l-iżvilupp u biex neħu id-dejn biss ta' pajjiż li qed inibati, pereżempju l greċja li nkun nistgħu ikonna tkabbir u nagħmlu xi ħaġa biex neqirdu il-faqru u nġibu il-ġid u l-impjiegi għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi lill kollega Marjas issa Sumeja Kovċiċ. Grazzi ħafna President. Dawn il-ġrajiet madwar id-dinja u dak li ġara fl-2015 juru illi s-sena Ewropea l-iżvilupp hija ġustifikata. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri u daw kollha illi rridu jgħinu l-iktar pajjiżi foqra fid-dinja u raw rida tajba tagħhom. Dan juri l ħtieġa u l-bżonn illi solidarjetà m'għandix alternattiva u għalhekk rappoġġa appoġġa bisħieħ is-Sena Ewropea għall-iżvilupp kif ukoll nappoġġa l-isforzi kollha biex nipprevenju il-migrazzjoni mħabba tibdil fil-klima se jkollna nilqgħu għal din l-isfida fis-snin li ġejjin u di se tkun sfida kbira għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lill kollega Jakovčić. Issa is-Sur Kruzovanov. Grazzi ħafna, President, illum qegħdin nitkellmu fuq l-għajnuna għall-iżvilupp mill-Unjoni Ewropea għallek imsejħa tilet id-dinja fl-2015. U suppost ċembru l-enfasi kellu jkun fuq il-konnettività tkabbir u l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. Imma ħaġa ironika tas-sew illi tliet ilu il-Kunsill Ewropew ta' premju politikament u ekonomikament lill gvern ta' Erdogan f'Turkija u injora l ksur tagħhom ta' tizzijiet tal-bniedem. F'Ankara xi ġimgħat ilu kien hemm dimostrazzjoni paċifiċi, kien hemm nies li nqatlu matulhom, kien hemm ukoll eh, airstrikes fuq ir-reġjun u dawn l-sforzi kollha biex eh, jimminaw eh, il-ġita tal-ISIS ġew injorati u l-Unjoni Ewropea tkompli għaddejja qed teqret il-sensila ta' valuri stess tagħha u tinjorhom istess. Grazzi ħafna lis-Sur Crisogonos, is-Sur Everidge. Nadilek il-kelma. Grazzi President. Fir-Renju il għajnuna l-iżvilupp huwa suġġett kontroversali għall-aħħar u għalhekk waqt li hemm ħafna tnaqqis l-edukazzjoni defiża l-ordni u l-żama tal-liġi kif ukoll is-saħħa l-għajnuna tal-għajnuna barranija ħadd ma jmissa u għalhekk wieħed mill mararkiċi tagħna qalu not amused, ġifieri maħniex kuntenti għax mhux biss Eh, maħniex qed nejnu l nfusna imma qed natu lajnuna għal pajjiżi fejn il-gvernijiet mhumiex demokratiċi u qed nibatuhom ukoll fl-Unjoni Ewropea u mbagħad qed naraw illi iktar mill-fles tal-kontribwenti qed jiġu użati u qed jgħidulna ħaġa tajba di. Dan mhux eh, dan mhux li mhux ħaġa tajba għal Renju Unit xejn affattu. fattu Grazzi ħafna l-Sur Etheridge. Issa il-kollega il Bonanno. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena apparti il fatt MEP jina sindku ta' Belt Zajra tal-Tramontana u meta nara il-budget tal-Komunità Ewropea u nara kif jużati il-fondi jina kol derba ikolli l-ulċera ikolli nieħu l-alka seltzer biex nikkalma ruħi għax kif nara kif qed butaw l-affarijiet meta fl-Ewropa stess għedin niprovaw, nkunu attenti ħafna kif nonfqu il-flus, il najnu l-SMEs, l-intraprizi, najnu li daw kollha għandhom bżonn huwa insult għal fatt illi aħna nixtiequ nkunu korretti mill-lat ekonomiku. natu nagħtuhom bħala premju qishom, nagħtu l-flus 10 eh, biljun euro lil Turkija u qed nagħtuhom iktar biljuni kif naraw l-operat ta' Turkija dan huwa insult, kif nagħtu l-flus lil kulħadd imbagħad ninsew in-nies tagħna stess, l-Ewropa, l-Ewropej, dak li ħalsu t taxxi u jippermettulna li jkollna l flus fidejna Grazzi ħafna lill kollega Bonanno. Ek naslu għat-tmiem tal-proċedura kaċ ZI u biex ninkonkludi d-dibattitu nisimgħu l-ewwel mill-Kummissjoni jiġifieri l-Kummissarju Mimizza. Onorevoli membri, fil-bidu tas sena konna nafu li l-2015 kienet se tkun sena kruċali biex naraw kif se tkun kif se jkun il-futur tal-għajnuna għal-kooperazzjoni fuq livell internazzjonali l-adozzjoni eh, tal-MDGs ituna kontest ġdid għax-xogħol tagħna għal 15 sena li ġejjin. U għalhekk id-dinja qed tevolvi ruħha pass maġli komplessa kriżijiet ġodda, sfidi ġodda din is-sena u jfakruna kemm huwa importanti illi l-iżvilupp topra sew mħabba l-migrazzjoni, l immigrazzjoni mbagħad lejn l-iżvilupp. Il-komunikazzjoni tagħna fuq kwistjoni tal-iżvilupp għandha bżonn tkun waħda inklużiva u tajba li timpenja l-imsieħba kollha speċjalment iż-żgħażagħ tagħna biex jappoġġjaw l-iżvilupp sostenibbli lil minn din is-sena. Bżonn nibnu fuq il-ħidma li għamilna flimkien f'din is-sena Ewropea għall-iżvilupp biex niżguraw ruħna li l-leħen tal-iktar vulnerabbli jitwassal. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lill kummissarju Mimica u issa fissem il kunsill Sur Schmidt. Grazzi ħafna, eh, President, Komissar nixtieq nerġa' nirringrazza lill parlament għal dan is-suċċess tas-Sena Ewropea għall-Iżvilupp fil-fatt wasalna kważi fl-aħħar imma l-isforzi biex neqirdu l faqar biex ikonna dinja iktar mimlija slim, hemm bżonn ikomplu nintensifikaw l-isforzi tagħna. Speċjalment hemm bżonn nipproduċi da kollu mod konkret permezz tal-kooperazzjoni tagħna lejn l-iżvilupp u l-impenji tagħna li ħadna. U għalhekk dawn l-impenji għandhom bżonn jiġu rispettati. 1.2 eh, biljun persuni qed jgħixu faqar estrem u anki jekk hemm mijiet ta' miljuni ta' persuni li ħarġu mill-faqar hemm bżonn naraw ukoll fl-istess waqt li nuqqas ta' gwaljanza f'dawn il-pajjiżi stess ta' spiss eh, insibuha f'ħafna reġuni tad-dinja kollha. U għalhekk is-sopravvivenza stess tal-pjaneta tagħna hija importanti u għalhekk qegħdin naraw li ħafna partijiet tad-dinja huma milquta mit-tibdil fil-klima u għalhekk hemm bżonn nibdew naħdmu minn issa minn Pariġi biex inkunu nistgħu nilqgħu għal dawn l-isfidi mill-klima għax din hija l-loġika stess tal-żvilupp sostenibbli m'hemmx slim mingħajr żvilupp ripetejna ruħna, m'hemmx sigurtà f'dinja fejn in-nuqqas ta' gwaljanza tal-iżvilupp jibqgħu tant kbar. U għalhekk għandna bżonn dan l-impenn favur l-iżvilupp ma jispiċċax ma din is-sena. U għalhekk din eh, dan ix-xogħol ta' spjegazzjoni ta' persważjoni għandna bżonn inkomplu mod attiv u inħeġġu kemm jista' jkun. Grazzi ħafna lill Ministru Schmidt.